L-Onorevoli Stanislav Polczak wasal li messaġġ biex jitlob id difisa ta' privileġi monetajiet tiegħu fil-qafas ta' proċedura amministrattiva kontriħ mis-Servizz tat Trasport tal-Kunsill Muniċipali ta' Ġilava. U skont ir-regolament din talba tiġi mibawta lill kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament li huwa dak li huwa kompetenti dan il-qasam.